meeting again. Uh, we have had... Nibda l-laqa, għaziz kollegi, għanna l-vizitaturi tagħna mill-Aġenziji Ewropej. Meta bdejna l-mandat ġdid tal-Parlament Ewropew, konna nafu li huma l-aġenziji tagħna U issa għanna l-opportunità li konna rapport minna naħa tagħhom wieħed wieħed individwalment. Jarfuna x'inhu għaddej, qed jiġri x'pjanijiet għandhom għas-sena attwali u s-sena snin li ġejjin. U din id-darba flimkien magħna għandna id-diretturi flok ħajkunu fil-panel, ħajkunu fis-sala mal-membri u jagħtu preżentazzjonijiet osra kull wieħed. Umbat wara ikonna round ta' mistoqsijiet u tweġibiet. Nibda b'James Kalleja, direttur ta' ċedefop, ċentru Ewropew għall-iżvilupp ta' taħriġ vokazzjonali. Nadilek il-mikrofonu. Grazzi, Signora President, membri tal-Parlament Ewropew, signori. L-Aġenziji Ewropej arbu l-Ewropa lejn ċittadini u lejn ħtiġijiet ta' ċittadini. Il-preżenza tagħhom fi stati membri differenti hija simbolu tal-fatt li l-Unjoni Ewropea hija ta' ċittadini Ewropej u ħtiġijiet u l-esperizzjonijiet tagħhom huma xprun tal-attivitajiet tal-aġenziji. Meta stabilita fl-1975 ċedefob fl-imkien ma' Eurofound u ma' liktar aġenziji antiki. Kella sede f'Berlin u telqet biddinna sede f'Tessaloniki fl-1995. Għal 40 sena sedefob fokat fuq il-valur miżjud tal-edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali u għall impiegi 40 sena li ġabu magħhom bidliet kbar u l-sfidi tas-seklu 21 fostom il-miri għad kabbiru l-impigi li jeħtieġu approċċi ġodda għat-talim għax-xogħol. Biex niżviluppaw il-talim u t-taħriġ għanna bżonn vizjoni moderna dwar kif il-sistem edukattivi għandhom ikunu. Għalek, Sedefop għazlet il-motto tal-40 sena anniversarju Eruq antiki arrotti ġodda, hemm bil klim bl-Ingliż bejn roots u roots, eruq u rotti. Aħna nabżon niprovdu rotti ġodda, modijiet ġodda, zli ġodda u opportunitajiet ġodda għal karriri u l-impigi. L-eruq antiki ta' sistemi edukattivi ħadnu fihom ħiliet u ikatruhom li waslu għal kwalifiki li jumbat iwaslu tranzizjoni għax-xogħol u mbagħad għall-iżviluppi tal-karriri. Imma dawn l eru antiki jridu jiprofdu rotot ġodda, modi ġodda biex dak li jkun ikun jista' jaġġorna l-ħiliet tiegħu jkollu kwalifiki ġodda. Tul il-ħajja professjonali tiegħu ħieles minn kull restrizzjoni ta' livell nazzjonali u istituzzjonali f'perspettiva ta' talimtu tul il-ħajja. Hemm bżonn eruq u roto ġodda biex dak li kun jibni karriera tajba biex ikollu għajxin u kwalità ta' ħajja deċenti u biex ikollhom ħelin għall-eċellenza ekonomika u prestazzjoni kompetittiva. Il-fatturi ta' sistemi ġodda ta' talim u organizzazzjoni u edukazzjoni qed jinbidlu. L-istati membri jażlu skont kif iridu huma skont rajhom iżda mbagħad l-iżviluppi narawha. Muċedofob kellha rwol kruċjali biex is-saħħa l koperazzjoni Ewropea fit-taħriġ permezz tal-mezzjoni tagħhom biex ikollha evidenza biex dak li jkun ikun jista' jiddiżenja politiki ta' taħriġ li jipromuvu l-eċċellenza u l-inklużjoni soċjali. Ċedofob jikkontribwixxi permezz tal-attivitajiet tiegħu fostom il-Kunsill, il-Kummissjoni, l-Istati Membri, l-Imsieħba Soċjali talbu speċifikament il-ċedofob biex iwettqu dawn l-attivitajiet. Jien stess kelli l-esperjenza ta' kif l-arfin ġenerat minn ċedofob maqsum ma l-istati membri sta' jkun ta' beneficju ta' permezz ta' programm ta' zjarat ta' studju li qarref flimkien l-realtajiet lokali, territorjali u reġjonali u tejjeb is-sistemi u l-prassi ta' edukazzjoni. Irridu niżguraw li l-isforzi fuq livell Ewropew ikollhom multiplikaturi wkoll fuq livell nazzjonali. Ix-xogħol għal azzjoni u sistemi moderni ta' taħriġ u edukazzjoni rifless fl-attivitajiet ta' ċedefop l-2004 u anki għal programm ta' din is-sena. Flimkien mal-Komissjoni Ewropea, l-Istati membri u l-imsieħba soċjali ċedda fuq taħdem biex tixpruna rwol ta' talim tul il-ħajja għal min qiegħed fil-post tax-xogħol, għal min diġa għandu karriera u min għandu impik. Fl-2014 kien hemm appoġġ għall komissjoni għall-Alleanza Ewropea għall-Apprendistat kien sinifikanti ospitajna stati membri msiħba soċjali forum għal sħobijiet biex insaħħu il riformi għall-apprendistati. fob is-sena li għaddiet nidiet revizjonijiet għal Malta u Litwanja għall-apprendistati u fl-2015 fuq talba tagħhom ħajkunem hemm għal Slovenja, għal eh, Greċja u għall Italja riformi ta' studja riformi tal-apprendistat. Rridu sistemi aktar flessibli biex bekk it-tipi kollha ta' talim, mobilità għal talim u għal xogħol u opportunitajiet ta' talim ta' kull tipu xorta ikunu disponibbli tul il-ħajja. Sal-tmim l-2015 36 pajis ħajkun rabat is-sistema tiegħu mal-qafas Ewropew tat-taħriġ biex bekk il-pajjiżi u l-imprizi jkun jistgħu qablu il-sistemi fih dan il-pajizi u bejn il-pajizi. U ċedafob ħajkompli jappoġġa dan il-proċess. Is-sena li għaddiet, ċedefob pubblika wieħed mir-reviżjonijiet ewlenin ta' talim formali u informali barra mis-settur pubbliku u fl-2015 ħanaġġornaw il-linji gwida Ewropej fuq il-validazzjoni. Numru rekord jużaw Europass, portafol ta' dokumenti disponibli f'27 lingwa biex dak li jkun juri l darfin il-ħiliet u l-kompetenzi tiegħu li ovvjament ċedha fuq tejn li tiżviluppa. Mitnedija tiegħu l-2005 47 miljun CV ġew ġenerati online u s li għaddit biss kien hemm 13 il miljun CV ġenerat online. Għalhekk it-tisħiħ ta' koerenza bejn l-odot u l-prinċipji għalina hija priorità u fl-2015 hemm bżonn iktar xogħol biex niżviluppaw, nadottaw sistema Ewropea ta' krediti għat taħriġ u biex niżguraw li l-programmi kollha ta' taħriġ ikunu tajbina u ta' kwalità għolja blola standards skont ir rekomendazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Parlament Ewropew. Flimkien qed naħdmu wkoll biex intejbu l-interazzjoni bejn ċentri u sistemi ta' taħriġ kif ukoll swieq nazzjonali u Ewropej ta' xogħol. pur wera li id-bassir ta' domanda l-provvista tal-postijiet ta' xogħol għandhom ċertu xejriet bażati skont is-suq u dawn huma ta' fattur għal kull naturali għal kull sistema ta' taħriġ. Din is-sena ċedefop ħajja spandi l-analiżi u xejriet f'kull stat membru. Ser ikompli wkoll jiddiskuti t-teħliet u t-sfidi ta' ħiliet posti mill-ekonomija ekoloġika li qed tiżviluppa. Ħankomplu bil-dokument tal-Forum Dinji Ekonomiku skont teħtiġijiet fil-ekonomija dinjija li ġiet prezentata s-sena li għaddiet u iktar tard din is-sena se nippubblikaw l-ewwel starriċ fuq il-differenza, diskrepanzi li hemm bejn id-domanda u l-provvista tal-ħiliet. Irridu naraw kif għandha tkun l-aqwa sistema possibbli biex bekk nkun nistgħu nippromovu l-riformi wara periodu diffiċli tal-kriżi ekonomika. Nafu li riżorsi limitati u dak li jkun imnaffar u għet ħabba il-qat, ħabba l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u ta' riċerka mhux dejjem ikunu tiżommu mar-realtajiet tal-lum. U għalhekk ċedofob ħajkompli għal dan id-dibattitu din is-sena bir-rapport tiegħu biex ikun hemm taħriġ vokazzjonali iktar b'saħħtu għal ħajja aħjar li ħajħati ħarsa lejn il-progress tar riformi tas sistemi edukattivi fl-Istati membri. Madana kollu li nkomplu nibnu sistemi moderni ta' taħriġ ifisser li niżguraw li ċittadini u l-imprejzi ikun jistgħu jibbenefikaw minn dawn is-sistemi u dan ovvjament jissarraf fiktar domanda iktar talbiet għal ċedefop. Għalhekk irridu nkunu nistgħu nintegraw dak li nbeda bħala inizjattivi separati, mhux biss odot Ewropej imma li norbtu wkoll riformi Ewropej ma' xejrit tas-suq tax-xogħol ċedefob qed tagħti tweġiba billi tieħu kompiti ġodda bħal pereżempju li tipprovdi iktar tarif speċifiku pajjiż pajjiż, analiżi wkoll pajjiż pajjiż u xi drabi wkoll appoġġ dirett għal pajjiż jew grupp ta' pajjiżi. Għalhekk biex nagħlaq ċedefob qed ħares għall appoġġ kontinwu tal-Parlament Ewropew għal ħedma tagħha. Bl-istess mod, ċedofob lesta tipprovdi kwalinkwa tarif li tista tipprovdi fuq livell ta' żvilupp nazzjonali Ewropew biex tappoġġa id-dibattiti u l-opinjonijiet tal-Parlament Ewropew. Nimodernizzar tal-VETs, il taħriġ vokazzjonali, dejjem ħajkun rrit progress imma tal-im stess huwa tal-im huwa proċess tul il-ħajja u għalhekk matul is-snin ċedofob ħaj jittensifika t-teħtiġijiet ta' taħriġ u edukazzjoni fl-Istati membri f'kuntesti ekonomiċi, soċjali u varjati. Qed nimiraw li nilħqu riżultati u nieħdu inizjattivi li bijom ċittadini ħaj benefikaw kemm fuq livell personali kif ukoll għat kabbir ekonomiku tagħhom. Grazzi ħafna. Uh, Grazzi. Nadi l-kelma issa l-Sur Menendez Valdez, id-direttur tal-Fondazzjoni Ewropea għat-titjib tal-kondizzjoni ta' ixin u tax-xogħol. Għandek il-kelma. Grazzi ħafna, President. Għal-kem eh, dinja xi ħaġa viżibbli li aħna nektar minn 40 sena aħna qegħdin niċċelebraw l-40 anniversarju tagħna din is-sena. 40 sena ta' eżistenza tal-Aġenziji Ewropej ukoll. Għanna aktar minn 40 aġenzija fil-familja Ewropeja, però xi wħud minnhom għadhom qegħdin jalqu l-20 anniversarju tagħhom. Dan l-aħħar aħna eh, introduċejna f'dan il-Kumitat il-ħidma tal-Aġenzija. Jiġifieri mhux se noqgħod intenni dak li għedna diġa, suppost irċivejtu dan id-dokument ukoll baktar dettalji fuq l-attivitajiet tal-2014 u outlook ukoll għal din is-sena kif ukoll id-dija tal-indikaturi tal-prestazzjoni. Suppost irċivejtu bħala email għax hemm il-links fuq dan id-dokument eh, baktar informazzjoni jiena nixtieq nifoka biss fuq xi elementi li jistgħu jkunu ta' interess għalikom, pero mux nidħol fid dettall fl-2014 Eurofound eh, produċiet 125 pubblikazzjoni batta ta' verżjonijiet lingwistiċi differenti implementajna wkoll 99.7 tal-fil-mija tal-budget tagħna motilin nam mill-Parlament u l-Kunsill u kellna kapaċità tal-personal ta' 99% bħala riżultat ta' din il-ħidma u l-ħidma ta' snin moddija l-arfin tagħna intuża fi 328 dokument politiku komunitarju. Din hija parti mill-missjoni tagħna biex nagħtu informazzjoni biex ikun hemm politika aktar b'saħħitha fuq sma relatati ma' soċjal u l-impjigi. Ġifiri 43% aktar mill-snin preċedenti 36% minnhom huma għal din l-istituzzjoni l-Parlament Ewropew. Aħna komplejna naħdmu fuq l-erba oqsma ta' priorità li ġew maqbula fil-programm ta' ħidma ta' erba snin tagħna. Se nippreżentalkom x'inhuma dawn biex intikom idea tal-ħidma ewlenija li għamilna u li qegħdin nissoktaw f'dan il-qasam. Nibdew bil-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u l-ġlieda għal għad din hija xi ħaġa li komplejna naħdmu fuqha. Eh, komplejna naħdmu wkoll fuq sma bħal ħolqien ta' xogħlijiet l-SMEs u nistudjaw l-implikazzjoni tal-gender employment gap, eh, ġifiri n-nuqqas ta' partecipazzjoni tan-nisa din hija ħidma li diġa konna bdejna u li se nissoktaw issa din is-sena. Din ħatkun importanti biex nilħu il-miri għal partiċipazzjoni tas-suq l-insibu fi strategija Ewropa 2020. Għadin naraw xistaw jkunu riformi li għadin jaħdmu attwalment, xi wħud minnhom jistgħu jkunu riformi li daħlu xistati membri biex biex eh, jistudjaw l-ispejjeż relevanti u affarijiet oħrajn jistgħu juru l-policy makers x'inhu huma dak il-politik intelligenti li jistgħu jiġu implementati blaħjar mod possibbli u għadin inkomplu wkoll fl-istess qasam bil-ħidma tagħna imsejsejn fuq il-qasam ta' żgħażagħ naraw eh, tiswir ta' politiċi bħal appoġġ għall-startups għaż-żgħażagħ pereżempju nesploraw ukoll oqsma oħrajn marbutin maż-żgħażagħ u l-impigi. Naraw kif eh, jista' jkun hemm aktar inklużjoni soċjali bl-implementazzjoni tal-garanzija taż-żgħażagħ u attivitajiet bħal dawn. It-tieni net kondizzjoni ta' xogħol u kwalità ta' xogħol. Kwalità ta' xogħol kienet punt importanti fi xogħol tagħna. Waħda mill-qodda tagħna l-European Condition Survey se jiġi implementat issa ftit tal-jiem oħra Dal-waqt se jkollna qatt ta' intervisti wiċċ imbuwiċ ma' aktar minn 4000 ċittadin Ewropew fejn nistaqsuhom fuq il-kondizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. Se nagħmlu evalwazzjoni ġdida wkoll għall kwalità tax-xogħol, il-kwalità tax-xogħol fl-Ewropa, però qegħdin nisploraw ukoll mill-perspettiva ta' ħajja spejjeż li huma l-kondizzjonijiet li jistgħu jġibu sostenibilità għattul il-kondizjonijiet ġifiri li jistaw jattira u jipermettu l-nies biex jiġu inklużi fis-suq tax-xogħol u jippermettilhom ukoll li jibqgħu jaħdmu aktar karatteristika tax-xogħol marbut mal-kwalità tax-xogħol però jorbot ukoll mal-politiki relatati. Imbagħad se jkollna ħidmiet relatati oħrajn nippruvaw norbtu ma' politiki differenti b'mod li x-xogħol ikun sostenibbli. Per eżempju, nsemmi eh, l-iskema li tippermetti li tiġi estiża l-ħajja tax-xogħol b'mod sostenibbli. Imbagħad reviżjoni tal-karrieri wkoll b'mod li n-nies ikunu jistgħu jibdlu trajettorja professjonali tagħhom u jsibu xogħlijiet li jistgħu jżommu għat-tul. It-tielet qasam ta' interess illi qiegħed fiċ-ċentru tal-messaġġ tal-President Juncker. Jiġifieri t-tnedija mill-ġdid ta' dialogu soċjali dan huwa qasam ewlieni għall-Aġenzija tagħna. Aħna konna qegħdin nosservaw il-bidliet li kien hemm f'dan il-qasam, hawnhekk aħna qegħdin naraw pereżempju l-involviment u l-parteċipazzjoni tal-imsieħba soċjali fil-governanza ekonomika fis-semestru Ewropew, però anke fl-implementazzjoni fuq livell nazzjonali bis-saħħa tal-programmi ta' riforma nazzjonali qegħdin naraw elementi differenti bej il-livell komunitarju u dak nazzjonali, per eżempju, fix-xogħol tal-Konsillier Ewropej u qegħdin inkomplu naraw x'jista' jsir bħala suġġetti marbutin mal industrial wage setting, redistribuzzjoni tal remunerazzjoni kif ukoll l-istudju tal-ħ ħin li wieħed qatta fuq ix-xogħol. Imbagħad l-aħħar net il-kwalità tal-ħajja u l-politika soċjali. Aħna qegħdin ikomplu naħdmu fuq proġett li qed jipprova jindirizza il-mobilità soċjali fl-Ewropa. Parti kbira mix-xogħol tagħna kompli tiffoka fuq is-servizzi pubbliċi, xi ħaġa essenzjali għall-ekonomija Ewropea u għall-mudell soċjali Ewropew. U dija morbuta wkoll mal-fiduċja ta' ċittadin fl-istituzzjonijiet xi ħaġa li hemm dubju fuqha illum il-ġurnata dawn iż-żminijiet prekarji. Eh, hija sitwazzjoni prekarja ilha hekk minn bidu tal-kriżi. Għalhekk ta' dettal għadu titwila lejn id-dokument, però ħan semmi xi affarijiet eh, li qegħdin jissemmew E, f'dan il-forum. Per eżempju, aħna ħriġna b'database li jikkontribwixxi għal ħolqien ta' Knowledge Data Bank. Issa għadin naraw x'se tkun id-deċiżjoni finali hawnhekk biex niddefinixxu eżattament x'inhu l-involviment meħtieġ, però aħna daħsibna nikkontribwixxu hawnhekk u nixtieq niġġielbilkom l-attenzjoni wkoll għal fatt li l-Parlament Ewropew approva proġett pilota fuq il-futur tal-manifattura u dan ġifdat lil Eurofound però l-Kummissjoni Ewropea Digi Grow u nittamaw li nifirmaw il-ftejim dal-waqt se nkunu qegħdin nittrattaw hawnhekk l-implikazzjonijiet tax-xogħol tal-politika tal impigi u nisploraw xenarji differenti għal reindustrializzazzjoni tal-Ewropa se nqisu wkoll kwistjonijiet bħal offshoring u reshoring tal-kumpanniji fl-Ewropa l-intervent fuq eh, livell reġjonali, id-dimensjoni tas-sessi u affarijiet marbutin mal-involviment tal-SMEs, dan fost l-oħrajn. Dinja xi ħaġa li seddum sejra mill-inqas tliet snin, u mbagħad inkomplu nirrapportaw lill-Kummissjoni Ewropea. Però l-informazzjoni tasal eventwalment anki lill-Parlament Ewropew. Għadin nżammu kol kooperazzjoni ma dan il-komitat permezz ta' kontribuzzjonijiet, l-ħin ta' xol, parental leave, SMEs u apparti minnek se nibdew niddiskutu. diskutu dan ix-xar etħajja l-programm il-ġdid tagħna tal-erba' snin li ġejjin. Hawnhekk napprezzaw l-input ta' min ifassal il-politika nistednukom jekk intom tixtiequ tajnuna tgħidulna x'inhuma eh, l-isfidi ewlenin li fil-konfront tagħhom il-Eurofond ikun jista' eh, jagħti semu. Jena bdejt billi nirreferi għall-40 anniversarju tagħna u nixtieq nagħmel referenza issa wkoll għall 40 anniversarju tal-aġenziji in ġenerali. Aħna se nekkordinaw l-operat ta' 42 Arġenzija minn Marzu. Se nitrattaw ix-xogħol mal istituzzjoni ewlenin u se nitrattaw ukoll il-ġejjieni tal-aġenziji għal-ġejjieni. Se nippruvaw nesploraw eh, modi ġodda ta' koordinament per eżempju. Eh, aħna konna hawnhekk għal proċess ta' kwittanza u dan il-komitat jista jgħin biex ikun hemm kooperazzjoni ma' komitati aktar speċjali fir-rigward tal-budget. Nixtiequ insaħħu sħubija interistituzzjonali ma' tlet istituzzjonijiet insibu modi kif nikoperaw aktar mal-Parlament, però anke l-Kummissjoni u l-Kunsill. Forsi u kol narawx nistaw nagħmlu għal ġejjieni feħdan il-grupp ta' ħidma interistituzzjonali li se jiddiskuti l-ġejjin tal-aġenziji. Ma rridux ninsew li il-netwerk ta' aġenziji kostitwixxi 20% tal-personal tal-istituzzjonijiet. 3.7% tal-budget, però aħna parti mill-arkitettura interistituzzjonali tal-Unjoni Ewropea. U aħna accountable bisħiħ għal dan il-Parlament. Grazzi. Uh, then I'll give the floor to uh, Krista Sedlacek, uh, Director. Sa' nisimaw Signora Sedlacek, Direttur tal-Aġenzija tal-Sigurta fuq il-posta xogħol Sinjura l-OSHA. Grazzi, jiena nirrappreżenta waħda mill-aġenziji eh, żgħar flimkien ma' Madlin il-sena diħla l-OSHA tkun ila 20 sena. Jina nirrappreżenta il xogħol tal tal-2014-2015 u nispera li għadbaqanna ħajja ta' 20-40 sena anki jekk ma jkunx fi żmieni. Intom bdejna fil- Ehm, f'jannar nużaw, nimplementaw il-programm multijanwali mill-2014 mill-2014 l-2020 għanna dawn il-priorità strateġiċi li wara sena etnejdu kif se anticipaw it-tibdil, il-fattu l-figuri, fil-istrumenti ehm, fuq il- micro enterprises u anki biex ikun hemm iktar kuxjenza inqajmu kuxjenza nużaw ir-riżorsi kullimkien fl-Ewropa biex niġbru l-informazzjoni li teżisti f'dan il-qasam tas-sigurtà u tas-saħħa. U mbagħad hemm ovvjament in-networking u l-komunikazzjoni bejn l agenzi bejn il kumpanniji Nishti nitkellem fuq il-kampanja ta' sentejn dwar eh, sigurta fuq il-posta kif u għet wieħed jista' jimmaneġja l-istress. Għal sentej, program ta' sentej fej qed naraw ftit il-riskju psikosoċjali. At raising awareness l-ideja hija li aħna nħolqu iktar koxjenza u naraw li l-informazzjoni tad għal daw kollha jkunu msieħba. Il-tema tal-istress u riski psikosoċjali saru temi prinċipali għax nafu li 15-16% tal-ġranet ehm, li tan-nies li ma jmorrux għax-xogħol huma ehm, dovuti għall-istress ehm, u kol min jieħu pensjoni kmieni. Ġifri qed nitkellmu fuq 3% tal-GDP għal dak li huwa spejjeż. Xilna namlu dan l-aħħar sentej. Aħna għanna websites, materjal iħor tal-kampanja 24 lingwa u il-messagġi li nibatu jkunu xikunu li l-effetti eh, psikosoċjali jista jħet jevalwom u jimmaniġjom eh, bl-istess mod kif wieħed ukoll ikun responsabbli minn riski oħra. Hemm il-pakkett tal-assistenza ICAP e tal-Unjoni Ewropea programm ta' għajnuna u li jinkoraġġixxi l-inizjattivi tal-kampanja fil-kull stat membru, 28 stat membru, naħdmu fl-imkien mal National Focal Points u kull stat membru matul il- il-ġimgħa Ewropea f'ta' Ottubru organizza iktar minn 20 avveniment aħna reklutajna iktar minn mit msiħeb mm, minn għaddiet fuq livell internazzjonali dawn kollha wedu li se jgħinu l-kampanja sal-2015 permezz ta' proġett eventi u avvenimenti li organizzaw Lego, Heineken, Toyota, Siemens, Pirelli u oħrajn dawn fost il-kumpaniji l-kbar. Għall-ewwel darba aħna għamilna e-guide, ġifiri applikazzjoni web-based li l informazzjoni hija bxejn u l-aċċess huwa ħafif ħafna għal eh, għal din il-website li i servi ta' gwida għanna nispiegaw l-istress, il-konsekwenzi u kif u jgħet jista jimmanġjaħ tajjeb. għal kull 28 stati għanna il-verżjoni bil manual eh, manwal u bċertu karatteristiċi skont il-pajjiż. Fl-2015 flimkien ma' dawn l-imsieħba se norganizzaw avvenimenti ta' benchmarking anke flimkien ma' presidenza tal-Latvja għanna xogħol li se nagħmlu friga, natu u koll il-premijiet il-kumpaniji internazzjonali għaxem ħafna kumpaniji li edin jimmanġjaw l-istress fuq ix-xogħol mod tajjeb ħafna. Umbat, fl-aħħar ta' sana se jkollna samit biex nagħlqu il-kampanja se ssir baw Din il-kampanja weta estwa irridu nasbu fuq il-kampanja li miss tal-Healthy Workplace u għana id-deċidejna li din it-tema se tkun il-nies il-ħaddima li kull ma jmorru qegħdin jixxieħu. Kien hemm proġett pilota dwar il-saħħa u sigurtà tal-ħaddima kollha, studju li aħna għamit nagħmluh wara deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u ix-xogħol il bicċa xogħolina ta' tlinna mill-Kummissjoni Ewropea li ju OSHA. Aħna l-idea hija li nistudjaw dak ix-xogħol li qegħdin jagħmlu l-istati membri u naraw kif l-istati membri u kol qed jaddu il-prassi tajba tagħhom u jitelmu minn xulxin l-izvilup ta' linji ta' politika dejjem nifuka fuq l-SMEs u l microenterprises Di, sissa diġa qed naraw divergenzi kbar inkwantu għal mod ta' kif umma il-tibdil demografiku qed jindrizzaw fih dan l-OSHA Il-riżultati se nkomplu niddiskutuhom u dan fl-aħħar ta' din is-sena. Imma t-sirin se tkun il-bażi ta' rekomendazzjonijiet li senatu l-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew li eh, jiġi diskuss fil-Parlament Ewropew. Għal dak li kwantu għal l-OSHA management għanna il-risk assessment għal dawn l-SMEs u l-micro enterprises, strument. Imma rridu naraw fej edin palissa għanna pajjiżi 14 minnom li jistaw jivvutaw li edin komplu jizviluppaw ġifri għamlu dokumenti bil-lingwa taħħom għandhom kumitati u kol ta' dialogu soċjali u diġa bdejna nippubblika l-istrateġija tagħna sal-2020 li għandha timmotiva iktar pajjiżi, iktar setturi biex jipparteċipaw f'din il-kampanja l-ojra. Imma jiena naħseb li em, din il-kampanja kella suċċess kienet storja ta' suċċess f'dawn l-aħħar sentej. Hemm il-link għal eh, affas strateġiku dwar il-saħħa fuq il-post tax-xogħol fejn tissemma lojra il-Kummissjoni preżentat dan sena l-oħra li ju OSHA eh, tissemma f'dan il-rapport. Il għal periodu 2015-2020 din il-qafas ta' politika aħna se nieħdu wkoll se nkunu minn ta' fuq id-dimnet. U fuq dan inkun nistantikom iktar informazzjoni iktar tard. Xogħol ieħor li aħna li se nagħmlu fl-2015, 16 u 17 huma huwa il-proġett il-kbir fuq il-kumpanniji żar u nisperaw li sal-2017 ikonna dokumenta riċerka riċerka lest sabiex nkunu nistaw nibdow diskussjoni dwar il-bżonnijiet ta' dawn il-kumpanniji żgħar. aħna u koll et naraw e, nistudjaw il-mart, il posta xol u il-peace, il-, -peace, il peace il-fat li meta l-kumpanji ma jinvestux fl-OSHA. Dan rapport joħorġu fl-2016. Fis-sajf inkunu nistgħu noħorġu bl-informazzjoni tat-tieni survey, European Survey on New and Emerging Risk in New Enterprises, se nifokaw fuq it-tieni survey ġifri l-kumpanniji li għandhom iktar minn ħames ħaddiema, ġifiri kumpaniji żgħar ħafna. Inkludejna 36 pajjiż, nkopru kull settur, għanna metodoloġija aħjar li ħdimna fuqa u nkunu nistaw inwaslu dawk il-miżuri tajbin li li lil min ħaddem u anki iċki li fitxu li jiltaqgħu magħhom. aħna wkoll qed naraw mart pal muscular eh, skeletal disorders u l-effett li eh, l-effett ta' xogħol u l-effett fuq ehm, ta' tip ta' mart. Eh, ħana u namlu din il-laqa fi Brussel, l-aħjar li namlu għaw biex ħana konu kunu nafu kif taħsbuha intom l-aħħar u mhux l-inqas il-wiki tal-OSHA. In Frankfurt, we are presenting their authoritative info. Aħna diġa kanna xogħol li sar fi Frankfurt fuq dan is-suġġett imma kull ma jmur ix-xogħol jizdiet u se tkun sors ejjun ta' informazzjoni mhux biss l europa anki li lin. Sen qed nipparteċipaw ukoll fix-xogħol tal-Iper u fil-programmi ta' Ewropej tal-viċinat li nisperaw jibdew ma jdumux. X'għamilna aħna biex mill-imsieħba tagħna nitolbu wkoll ir riżultat u l-feedback Aħna xi telef per entità tawna l-idea tagħhom fuq il-proġetti riżultati huma eh, pozittivi għax għalunna li dejjem kienu sotisfatti għax l-OSHA tati informazzjoni li ma jisibwix imkien ieħor. U dak li jisir fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea jimmotivom u din informazzjoni li inna tiswina u kol fissni li ġejjien. Għax se tkun il-bazi ta' kif aħna se niformulaw ix-xogħol tal-ġejjieni flimkien mal-Kommissjoni, flimkien ma'kom il-Parlament Ewropew u l-imsieħba kollha fis-settur. Grazzi ħafna. Thank you, and I now give the floor. Grazzi, issa ngħaddi il-mikrofonu lil Madlen Serban, direttur tal-ITF, il-Fondazzjoni Ewropea Taħriġ. Naddilek il-mikrofonu jek joġbok. Grazzi ħafna, Signora President, membri distinti tal-Parlament Ewropew, dejjem onur li nkun hawn dinkom u nistantikom f'tiftit minuti x'naħsbu dwar is-saħħit tal-aġenziji tagħna biex ikonna linji gwidi minn għandkom biex bekk nkun nistgħu naqdu r-rwol komuni li għandna li ġifieri li konna Ewropa ħjar. Hawnhekk qed nitkellmu dwar 24 sena tal-aġenziji li l-in mill jekkix femminil jew maskili il-persuna, iżda aħna nridu nappoġġaw kemm jista' jkun ix-xogħol tagħkom u l-kollegi kif qalu nkomplu magħhom li rridu nkomplu l-kooperazzjoni flimkien magħkom u verament nirringrazzjawkom ta' dak li sar sissa. F'Novembru tal-2014 kena il-programm ta' ħidma li ġi mniedi minn anniversarju tal-waqqa tal-ħajta Berlin u fakkarna wkoll mit-sena mill-ewwel gwerra dinjija. Aħna ridna naħdmu għannis u niżguraw li l-Ewropa tkun kapaċi tikkopera ma' pajjiżi ġirien u li tgħinhom bħala msieħba indaqs bl-istess mod. U l-lim u d-dimkom niprofa nixed li fl-2015 ukoll il-mandat tagħna jkun l-istess. Nixtieq nagħmel dan billi nurikom daqsxejn waħda mill-10 prioritajiet tal-Kummissjoni Ewropea li tirreferi għal attur Ewropew attur globali iktar b'saħħtu, jiġifieri l-Unjoni Ewropea. Dan nistgħu nagħmluh billi nqisu l-intestatura erba' fil-budget tal-Unjoni Ewropea fejn li huwa msejja Ewropa Globali u aħna l-unika aġenzija li tipprova tagħmel l-almu tagħha biex tikkontribwixxi li norjentaw l-appoġġ l-iżvilupp, kollaborazzjoni u assistenza dawk il-pajjiżi li huma taħt il-mandat tagħna. Dak li huwa msemmi f'din il-priorità huwa li hemm ħtieġa ta' projezzjoni esterna sistematika tal-politiki interni biex niżguraw il-miri ta' politika Ewropej ikunu preżenti, viżibbli u jinfluenzaw ix-xenarju dinji. Biex dan seħ l-Unjoni Ewropea biex tkun attur globali ktar b'saħħtu titkompli timplementa r riformi demokratiċi u ekonomiċi Bizzom istat ta' dritt, tissaħħaħ governanza ekonomika u kompetittività, tiżviluppa kapacitajt istituzzjonali u amministrazzjoni pubblika li taħdem tajjeb. Dan ser isir fil-pajjiżi tal-Balkani tal-Ponent, il-Turkija, il-Viċinat tal-Vant u Nofsenar nofsinhar u dawk il-pajjiżi soġġetti għal kollaborazzjoni ta' żvilupp u nixtin nirreferi għas-sena 2015 bħala s-sena Ewropea għall-iżvilupp. L-importanti nsemmu wkoll brabta mal-globalizzazzjoni fil-qasam tax-xogħol huwa illi d-dinja kollha eh, tiġi faċċata minn rata olja ta' qat u nuqqas ta' impigi. Stabilità politika u soċjali qalila li qed tikkawża wkoll diffikultajiet kbar li laqqas tkun tista' tbassar li minn qabel xi kultant u diffiċli ġestihom ukoll per eżempju immigrazzjoni, u anki qed iżid ukoll numru ta' nies refugġati li qegħdin jiċċaqalqu minn post għal ieħor mhux esklusivament mill-pajjiżi msieħba tagħna manki madwar l-Ewropa. U hemm ukoll diżugwaljanza ta' dħul ċara sfaċċata li qegħdin nesperjenzaw. B'xorta ħażina l-kriżi ekonomika podġitna situazzjoni li qed ikollha affett qalil fuq il-klassi medja fil-pajjiżi qed jiżviluppaw, imma meta nirreferu għall element globali, jiġifieri kriżi ekonomika u finanzjarja li xidna, rajna li fil-pajjiżi ta' msieħba tagħna globalizzazzjoni waslet għal iktar armonizzazzjoni tal-introjti u aħna qed nosservaw issa faqar kbir li qed ħabtu wiċċhom miegħu l-istati membri. Iżda l-kommerċ, l-ambjent u l-iżvilupp huma globali fid-definizzjoni tagħhom stess. Madanakollu l-Ewropa ilhom jeżistu u kien hemm inizjattivi li setgħu jagħtu iktar opportunitajiet aħjar għall-imprizi tagħna biex ikunu jistgħu jaħdmu fuq livell internazzjonali bħal pereżempju għall-SMEs u l-inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea appoġġata mill-Parlament Ewropew kienet l-imprizi jkunu f'pożizzjoni li jistgħu joħolqu l-impjigi billi jipprovdu opportunitajiet aħjar għal tranzazzjonijiet barra mill-Unjoni Ewropea. U kienet inizjattiva wkoll li ħaterġa' tiġi qudiemkom u hawnet nirreferi għal karta blu li nixtieq insemmi iktar tard fid-diskors tiegħi. Iżda l-Ewropa biex issir attur globali m'għandix tinsa illi hija 7% tal-popolazzjoni dinjija bħala rappreżentanza b'xorta ħażin iżda għandha 40% ta' tkabbir ekonomiku dinji, iżda maħbar tajba wkoll l-Ewropa għandha 50% tan-nefqa soċjali li tfisser illi il-modell ekonomiku soċjali Ewropew ser ikompli jinfluenza bija tad-dinja għaliex jekk l-Ewropa tkompla tkun Is-sigrit tagħha stess ikolli ngħid illi dan ikollu effett l-pajjiżi msieħba kollha. U naħseb li l-Ewropa għandha tkompli taqdi ta' rwol mexxej għall globalizzazzjoni bil-valuri Ewropej. Intqalu kor reċentement mill-kummissari meta kienu hawnhekk qudiemkom matul is-smieħ tagħhom illi li tkun l-ikbar donatur f'sens ta' offerta tal-ola ammont ta' appoċ għall iżvilupp kif ukoll l-assistenza għal pajjiżi l-ikbar donatur fid-dinja, l-Ewropa se tittimxi biex ma tkunx entità li tħallas imma li tkun tista' trendi biħlas tagħha. U għalhekk rridu membri parlamentari Ewropew flimkien mal-Kummissjoni Ewropea nservu ta' xprum biex l-Ewropa tkun entità globali aktar b'seħħitha u aħjar. Ija Parti mill-kompetittività hija ma wkoll ir-relazzjonijiet esterni li jridu jimxu l qoddim Il-kapital uman waħdu mhux ser jkun biżejjed irid jimxi jitfit mal-kapital uman u soċjali. Hawn qed nitkellmu dwar in-nies. U hawn issa nixtieq nurikom fuljett li għamilna fuq talba ta'kom għall tajja ta' din il-laqa biex nistedinkom taqraw ħatkunu tistgħu tifmux qed nagħmlu bħala ETF. L-Unjoni Ewropea trid taraf illi l-futur ta' ċittadini irrid ikun fil-pajjiżi stati membri stess, u għalhekk qed naħdmu f'kull stat membru biex nimmassimizzaw il-potenzjal tal-iżvilupp tal-kapital uman biex nappoġġaw il-kompetittività ta' tkabbir u l-potenzjal ta' tkabbir fil-pajjiżi stess. Iżda dawk il-pajjiżi li qed jitkellmu għal moviment liberu ma valuri wkoll li għandna l-pajjiżi sħab tagħna. Anki l-immigrazzjoni legali u illegali t-tinġinirizzata b'dan l-approċċ. Però biex ikonna futur fil-kostituenzi tagħna stess, nemnu nistgħu ntaffu r-riski billi jkollna pressjoni ulterjuri ta' migrazzjoni fl-Ewropa u għeket qed nipprova nagħmlu, insaħħu l-involviment Ewropew globalment u niżguraw nistgħu nibxu qudiem ċert namlu, naħdmu fuq politika għal żvilupp tal-kapital uman barra mill-Ewropa imnebba mill-dimensjoni esterna tal-politiki interni. Namlu tbassir għal politika għal ħiliet u għet norbtu fl-imkien il- tbassira l-2020 għal ħiliet barra mill-Ewropa għal l-ħtiġijiet fuq medda għazira ta' żmien tas-settur ekonomiċi biex niżguraw li jkun hemm forza tax-xogħol disponibbli dak iż-żmien u anki tkabbir ekonomiku li jkun tkabbir li joħloq l-impjiegi u mhux biss profitt għal settur ekonomiku. Dan qed nagħmluh din hija ħidmietna u issa nurikom x'qed nagħmlu sena b'sena Fl-Albanija, bħal pajjiżi kollha fil-Balkani tal ponentu u fit-Turkija, ħajkonna politiki ta' ħiliet li jaħdmu bl-istess mod fuq l-kapaċitajiet tal-amministrazzjoni pubblika biex tindirizza politiki kredibbli u jaħdmu wkoll fuq il pjanijiet ta' nefqa fuq medda, medja ta' żmien pajjiż pajjiż u biex ikonna wkoll sistema ta' monitoraġġ għal politiki rispettivi mhux biss biex jiġu implementati mingħajr ebda konsiderazzjoni għall riżultati għaliex aħna rridu impatt ta' trasformazzjoni għal dawn il-pajjiżi. Importanti għalhekk f'din il-laqgħa li nifmu li l-kontribut tagħna u bid-deċiżjonijiet li qed nieħdu rnexxinna nagħmlu ristrutturat ta' dal-gvern, riallokazzjoni tal-budget, disponibbli kien hemm fondi tliet darbiet aktar meta mqabbel ma' qabel, floqsma fejn kien hemm roadmap hemm segwitu wkoll tal-indikaturi ta' monitoraġġ u il-Ministeri qed jagħtu rapportaġġ lilna dwar l-indikaturi li ġew identifikati flimkien magħhom. Gburin irnirnexxielna grazzi għall-esperjenza tagħna tal-pajjiż nifmu x'inhu maħtiġijiet tal-pajjiż u kif semmejtilkom dan huwa eżempju għaliex u eżempju tajjeb, ġrajja ta' suċċess li l-Ewropa e-, edha tejn biex jirnexxi. Il-politika waħedhom però kif qedtilkom ma jistawx jirnexxu. Il-kapital umanu soċjali huwa indispensabbli għalhekk nemnu bisħiħ f'governanza li tkun immexxija mill kulħadd. Governanza tajba, ta' sem, effiċenti u anki tanticipa l-politika, kif għandha timxi l-politika u tkun imprenditorjali wkoll. Tieħu sogri biex taġixxi u mhux toqgħod tistenna l-ħadd ieħor biex taġixxi. Qed naħdmu wkoll mal-gvernijiet, imsieħba soċjali fuq livell ċentrali, flimkien mas-setturi, imma anke mat-territorji. Kulħadd għandu jkollu rwol u jekk ma jkollhomx appartenenza jew jekk ma jistgħux jaqdu rwol tagħhom ma nistgħux ikonna imsieħba kredibbli u sostenibbli mal-pajjiżi. Hawnhekk insemmilkom il-każ tal ukraina kif semmejt tilkom f'Novembru fejn f'Majdan dak li jkun kienet jipprova jikseb il-libertà tiegħu. Kien hemm id-dimistrazzjonijiet fit-toroq fejn issa r-reġuni kollha tal-Ukrajna jaħdmu għal kapital umanu għall iżvilupp il-poplu ukren jemmen li hemm futura liħ u jrid futura liħ u lek irridu ngħinuhom f'din il kisba Nsemmi wkoll ir rebbija rbija arbija li ġabet magħha ħafna tqanqil minnaħa ta' ċittadini imma l-investiment huwa kruċali biex noħolqu l f'kull pajjiż. Però m'hemmx distribuzzjoni xirqa u tajba f'kull il-pajjiż, kważi kollox imur l-kapital il-kapitali u għalhekk hemm bżonn ta' rabta bejn il-gvernijiet u l-gvernijiet lokali biex jaħdmu anke mat-Tonezija biex ikun hemm possibiltajiet indaqsa ċittadini ikunu minn fejn ikunu ġejjin u anke biex ikun hemm territorju koeżiv li jagħti opportunitajiet indaqs li ċittadini biex ikollhom futur fil-belt tagħhom, fir-raħal tagħhom. Ħankomplu nagħmlu dan komunitajiet imprenditorjali u rajna eżempi ta' kif jistgħu jisawru l-politiki nazzjonali u anki kif jistgħu jimplementaw il-politiki nazzjonali minn pajjiżi oħrajn. Għandna eżempi oħrajn kif tistgħu taraw fid-dokument li ħejjinilkom. Imprenditorija importanti, tal imprenditorjali imprenditoriali huwa importanti f'dak kollu li nagħmlu, rridu kultura imprenditorjali u jien qed nagħmel dan meta nirreferi għal politika, għal governanza, biex ikonna istituzzjonijiet imprenditorjali u għanna rwol bħala parlament emmek u koll, imma qed naħdmu u koll biex natu seta l-nies biex ikollhom iktar rida imprenditorjali. Il-pajizi msiħba tagħna ma jistax ikun ċittadini kollha jkunu imprenditori, imma noħolqu kapaċità ta' reżiljenza biex dawn in-nies ikunu jistgħu jaġġustaw u jadattaw għall bidliet kollha li qed iseħħu f'pajjiżhom. Palma tafu, biex tkun tista' tara politika li taħdem fl-Ewropa li l lat tal negozji żgħar dan qed nagħmluh fil-viċinat tal-Vant u tal-Nofsenar imma anke fil-Balkani tal-Ponent u t-Turkija. Fi frar ħanaħdmu fuq dan ir-rigward untukom rapport tal-eżerċizzi li tuwet u f'dawn il-pajjiżi. Kif ednilkom, naħdmu biex natu seta l-nies, mux bissi biex jibqaw fil-kostituenza taħħom imman kek ikun iridu jaħdmu barra, irridu jkollhom il-possibilità li jagħmlu dan. Però jekk jiġu jaħdmu fl-Ewropa, rridu najdu li lesti nurukom x'qed jiġri hawnhekk fil-Kamra ta' Demokrazija Ewropea biex ikun hemm ġestjoni mhux biss tal-pajjiż ta' oriġni ma anke l-pajjiż ta' destinazzjoni. Sfortunatament l-immigranti legali kwalifikati ma jarawx l-Ewropa bħala l-ewwel destinazzjoni. Aħna naħsbu li bir-reviżjoni tal-Karta Blu nistgħu konna sitwazzjoni fejn jerbaħ kulħadd. Ma nix ninsow li ċittadini jiddeċidu jekk immigraw jew le wara kollox u naħseb illi dan dritt li jistħoq ilhom irrid ikollhom. Imma l-pajjiż tal-oriġni u l-pajjiż ta' destinazzjoni irridu ngħinuhom it-tnejn li huma biex ikun nistgħu nużaw il-potenzjal tal-immigrazzjoni il pajzi tal-oriġni bħalma nafu ma jagħmlux bizzejed biex iħejju għall-immigrazzjoni u ma tantx jagħmlu wisq biex jikkonvinġu jew jipperswadu l dawk li ilhom jaħdmu barra minn pajjiżhom għal xi żmien biex jiġu lura li pajjiż tal-oriġni u jirrikonoxxu xogħolhom matul dan iż-żmien. Fl-2015, apparti li hija sena Ewropea għall-iżvilupp, hija sena wkoll meta permezz tal-Presidenza Latvjana il- Priorità parti mid diskussjoni se tkun nisħobija tal-vant u bid-dimensjoni tal-sħobija tal-vant rridu naħdmu fi sħobija u rridu nkomplu naħdmu wkoll biex il-politiki jkunu aktar kredibbli u jaħdmu għan-nies u taħt il-presidenza latvjana fil-bidu ta' ġunju, nhar it-tlieta u l-erba ta' ġunju, ser nospitaw ukoll dibattitu mal-pajjiżi kollha kif il-kapital umani jista' jaqdi l-aġenda tagħhom stess kif nistgħu nitalmu mill-lodda ta' semestru Ewropew li qed jintuża fl-Ewropa biex jaraw bajnejhom u jiddiskutu flimkien magħna x'inhu ma ta' suċċess. Nittama tas-sew illi bil-prestazzjoni li rapportajnilkom illum tistgħu tafdaw l-Aġenzija tagħna li aħna tnatu valur għal fluskom u bekk nkunu nistgħu nkomplu l-mandat tagħna. Grazzi President. Thank you. Um... Grazzi ħafna. Nadir kelma issa. L-Jutta Stein. Mill-grupp SD. Nibda bik, Iva. Jew nibdew bil-PPE. Nibdew bjutta. Reazzjonijiet u mistoqsijiet. Iva, għandi ħafna mistoqsijiet eh, x'namel kieku l rappreżentanti tal-Aġenzija, però wis nibżal ma nistax nagħmelhom kollha. Però forsi b'mod bilaterali mbagħad nagħmilhomkom. Mela, l-ewwel net. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lil kollaboraturi tal-aġenziji kollha. Għaliex f'dawn l-aħħar snin ħadmu mal-Parlament u ħadmu wkoll mal-kummissjoni prezenti. Il-grupp SND però gruppi oħrajn ukoll meta jkollna bżonn xi jarfien u jkollna bżonn xi strumenti nistgħu nafdaw u nirrikorru għand l-aġenziji. Dan huwa strument importanti ħafna għal ħidmietna. Bla dubju għal ħidma tal-istituzzjonijiet kollha u jiena kuntenta ħafna li hemm kollaborazzjoni tajba hemm netwerk tajba bejn l-aġenziji infushom. U li ma nitkellmux biss fuq id-dimensjoni Ewropea però wkoll anki d-dimensjoni nazzjonali dawn il-livelli kollha mbagħad jiġi mitqisa viżavi ix-xogħol li jsir. Dan ukoll huwa żvilupp tajjeb. Jena għandi diversi kummenti x'namel li l kull wieħed u waħda minnkom, però nipprova nżomm fil-qosor insomma. Mela, nibda bis-sedefob. Jena naħseb li bħalissa dan huwa strument importanti ħafna fil-ġlida kontra l-qat fost iż-żgħażagħ. Permezz ta' strutturi, eh, strutturi komunitarji, iva, li però hemm ukoll perspettiva għal ħtiġijiet tal-ġejjieni. Jien għandi tliet mistoqsijiet x'nagħmel. Dan l-interess ikbar fil-konfront tat-taħriġ professjonali u l-edukazzjoni. Iva, fl-Ewropa jeżisti dan il-fenomenu, però din m'għandix tkun kopja ta' dak li hemm diġà fl-istati membri xinu ma il-mizuri konkreti li għet proponu intom? Għalli xin għandi l-impressjoni? Li eh, eh, irridu jarġaw jiġu inklużi dawn il-modelli anke fl-istati membri. Intom xintom tipproponu però għall-istituzzjonijiet Ewropej? Xi ħaġa li tgħin lill-istati membri wkoll imbagħad. Aħna għandna problemi problemi kbar l-Istati membri batu biex jużaw l-inizjattiva għazzazax, per eżempju, x'inhuma xkil li hemm u marbut ma dan ukoll. Aħna għandna nis qiegħda zazax fl-Ewropa, però għam nis qiegħda li ilhom qiegħda wkoll fiċ-ċiklu tal-ħajja kollu kemm hu. Intom tagħmlu analiżi għal korsijiet ta' ġornament għal dawn in-nies ukoll imbagħad mistoqsija oħra li din id-darba nagħmilha lil Eurofound. Intom tkellimtu dwar diversi strumenti li huma użati u maħloqin mill-Eurofound, per eżempju tkellimtu dwar l-evalwazzjoni tal-kwalità tax-xogħol fl-Ewropa. Dan huwa suġġett interessanti ħafna, jien għadni kif tkellimt ma' trade union u dak li edha nara jiena f'diskussjonijiet bħal dawn u li u tassew utli li jkun hemm analiżi li tkun speċifika. il biraħ fil axija tkellimna dwar dialogu soċjali. kienem eh, kien hemm l-involviment ta' partijiet soċjali wkoll. F'dan il-każ ukoll jidher li jinħas kemm in-naħra minn ħaddem u ta' min jaħdem jinħas li dialogu soċjali jista' jaħdem biss jekk iż-żewġ partijiet għandhom ċertu pis u jkunu jistgħu jiddiskutu f'pożizzjoni indaqs mbagħad isibu soluzzjonijiet konġunti u għalhekk li jiena nistaqsi kif għandu jkun id-dialogu soċjali x'taħsbu intom? Tasbu li kien hemm progress, id-direzzjoni hija tajba. Hemm sħubijiet soċjali b'saħħithom fl-Ewropa jew inkella hemm pajjiżi li għandhom problemi, għandhom djufijiet. Hemm żviluppi li jistgħu jitqablu U għaparti minn hekk x'taħseb dwar l-iżvilupp ġejjini ta' dan il-mudell soċjali mhux biss fid-dinja, però l-ewwel qabel kollox fl-Ewropa. Tkellimtu wkoll dwar il-politika industrijali. Id-dialogu soċjali kif jista' iwassal għar-re industrializzazzjoni fl-Ewropa, x'kontribut jista' jagħti, jiena nixtieq li nisma. Inti għamilt referenza għal analiżi tar-riforma tas-suq tax-xogħol fl-Ewropa. X'inhuma r-riformi li l-aktar li kisbu suċċess? Hemm eżempji fuq l-aħjar riformi u dawk ir-riformi li ma kellhomx effett għaliex minn dan kollu nistgħu nitalmu meta nfasslu l-politika tagħna issa l-OSHA it-telfin tal impiegi eh, hija problema kbira s-soċjetà tagħna fl-Ewropa. Huwa pis ukoll għall-interessati diretti hemm ukoll sfida x'niffaċċjaw, jiġifieri il-fatt li l ħaddim attivi qegħdin jixxieħu u dan iwassal għal aktar sfidi. Eh, sfidi għal ħarsien fuq il-post tax-xogħol u għall-assistenza fil-qasam tas-saħħa. Hawnhekk Brussell u fi Strasburgu wkoll spiss nitkellmu fuq ir-rifit intom bħal-aġenzija. Intom involuti f'dawn id-diskussjonijiet. Dan huwa ta' interess għalina, interess kbir. Għaliex? Tistgħu tatuna xi ideat u know-how brabta mal-ħarsien fuq il-post tax-xogħol, anki għal dak li għandu x'jaqsam mas-saħħa fuq il-post tax-xogħol. Issa mistoqsija konkreta għandi. Dan huwa strument tajjeb għall-SMEs dan is semma strument li jintuża tajjeb ħafna minn xi stati membri. Intom taħsbu li jista' jkun hemm strumenti oħrajn għall SMEs. Skużawni jekk eh, għandha ħafna mistoqsijiet, però ħafna aġenziji wkoll, issa l-aħħar mistoqsija għall-ITF huwa tajjeb li ma nħarsux biss lejkom. Inti semmejt per eżempju il-migrazzjoni bħala ħaġa pożittiva per eżempju, però huwa importanti wkoll li nqisu demokratizzazzjoni ta' dawn il-pajjiżi b'mod li dawn il-pajjiżi jkunu jistgħu jagħmlu progressi ekonomiċi wkoll. Jiena naħseb li dan huwa punt ta' importanza partikolari anke fid-delegazzjoni tal-Balkani li naħdem fija jien qed jippruvaw jinħolqu sistemi ta' taħriġ professjonali biex niġġieldu kontra il-qat u l-faqar fil-pajjiżi terzi ġala darba dan imbagħad ikollu reperkussjonijiet fuq il-pajjiżi tal-Unjoni. Aħna rajna li l-atturi lokali ma jiġux involuti biżejjed u spiss jiġri li l-pjanifikazzjoni għat-taħriġ tiġi deċiża fuq livell ċentrali iżejjed. Inti semmejt l-eżempju tat Tunezija per eżempju. semma dialogu soċjali wkoll. Nistaqsi kif nistgħu insaħħu ir-rapport ma' trade unions. hemm ħafna aġenziji u ħafna kollaboraturi wkoll. U x'inhu naħseb li hija l-parti pożittiva li rridu nesportaw, mhux hekk, grazzi. Grazzi mistoqsija issa um, mill-Sinjura Sodorova. Grazzi. Jiena nixtieq nirringrazzja lill mistednin tagħna għal prezentazzjoni tagħhom. Jiena ġdida hawnhekk u huwa tajjeb li nifamiljarizza ruħi ma' xogħol tagħkom. Żewġ kummenti qosra minn naħa tiegħi. Is-sedefop l-ewwel Jiena nixtieq insemmi il-fat li dawk ir-riformi kollha fit-taħriġ vokazzjonali jitwetqu intom semmejtu l-fat li dawn ir-riformi jew ma veloċi jew mhumiex skont il-pajjiż, però dawn għandhom issiru brabta mal, mal mina ħaddem u l-imsieħba soċjali. Dan huwa qasam importanti. F'ċerti pajjiżi, però, em, diskussjoni imqanqla li għaddejja bħalissa, ġifiri xandu jkun priorità. Edukazzjoni ġenerali jew inkella edukazzjoni vokazzjonali. Hemm xi pajjiżi, mhux se nsemmihom però hemm ċerti pajjiżi komunitarji li għandhom restrizzjonijiet fir-rigward tan-numru ta' studenti. għall-edukazzjoni sekondarja ġenerali biex ikun hemm aktar taħriġ vokazzjonali għaliex huma jaħsbu li iż-żgħażagħ għandhom jinteressaw ruħhom aktar fin-negozju jew ikunu attivi mill-ewwel fis-suq tax-xogħol fejn ikunu aktar utli għalina. U dan jillimita f'ċertu sens l-għażla ħilsa ta' dawn iż-żgħażagħ. Din hija xejra ġenerali li tista' tara f'ċerti pajjiżi mhux se nsemmihom hemm. Eh? U għal daqstant biex wieħed jażel l-aħjar moda biex ngħidlek fit-taħriġ fl-edukazzjoni forsi li jkunu meħtieġ huwa attività ta' monitoraġġ naraw x'inhi l-output tal-edukazzjoni u s-sitwazzjoni fis-suq tax-xogħol. Dan huwa importanti ħafna biex ikun hemm politika b'saħħitha f'dan il-qasam fil-pajjiżi komunitarji. It-tieni net, l-Aġenzija ETF. Jiena naqbel 100%. Ant qed titkellem fuq il-kooperazzjoni mal-Ukrajna intom tixtiequ li din l-kooperazzjoni tintuża biex jitnaqsu n-numru ta' universitajiet biex ikun hemm aktar postijiet vokazzjonali iva li fl-Ukrajna naraw sa 70% ta' universit ta' gradwati universitarji. U l-gvernu ma tantxu soddisfatt bl-edukazzjoni tagħhom, edukazzjoni fejn nies mill-università ta' 21-22 sena u mbagħad il-livell ma jkunx tajjeb biżejjed. Eh, din hija ħaġa importanti wkoll. L-Unjoni Ewropea titkun attiva f'dan il-qasam intom tistgħu tikkontribwixxu fl-isforzi tal-gvern tal-Ukrajina u nirringrazzjakom bil-qoddim. Kellim li jmiss. Damaske idetara għandi mistoqsija. L-iktar, għal kolħat imma l-iktar l-reprezentant tal-Eurofound. Intom tħaltu fuq il-kas. Ta' min jaħdem għal-rasu. Għax ħafna drabi dan ix-xogħol isir fuq bażi mhux legali mhux qed ngħid li dawk li huma jaħdmu għal rashom għax iridu hekk, imma dawk li jkunu jaħdmu ma' xi kumpanija un mbagħad jiġu liċenzjati imma jibqgħu jaħdmu waħedhom għarrasom rashom għal kumpanija. Ġifiri, il xol jibqa' l-istess imma ix-xogħol li jkunu jibqgħu li jkunu jagħmlu ta' kienu impiegati eh, impjegati jibqa' l-istess. Intqajtu ma' dat tip ta' problema? Ħanam, grazzi ħafna, issa għandna ħames minuti. Xfadda għal din il-laqa u bħassoltu meta jpanna l-aġenzija magħna tantem mistoqsijiet li diffiċli għom kollha. Nista' ngħaddi l-kelma għal żewġ minuti lil kull kelliem għal żewġ persuni li jixtiequ jagħmlu l-mistoqsijiet imbagħad wara terġgħu tiġu fostna. Jew t-waġbuna bil-miktub. Naraw kif nistgħu insomma inwieġbu l-mistoqsijiet li saru għaliex imbagħad ma jkunx l-interpreti magħna. We'll try. Uh, we have translators uh, uh, um, uh, some more uh, time, so okay. Leba għanna ħin, niskuża ruħi. Mela, Sur Perinski, għandek ċans biex tagħmel mistoqsija tiegħek per żomm fil-qosor. Grazzi ħafna. U napprezza wkoll din l-opportunità biex eh, konna dan l-iskambju ma dawn l-erba ġenziji. Jena mux se namil mistoqsijiet. Jew insomma, semmi mistoqsija tkun din, parti mistoqsija, parti proposta. Eh, l-mistoqsija tiegħi titratta il-ħidma marbuta mal pjan ta' investiment propost eh, minn Juncker. Jiena nħoss li l-arfin ta' dawn l-aġenziji. Ġifiri kemm jifmu huma fil-kamp tax-xogħol u t-taħriġ. Il-qafas kollu tax-xogħol, naħseb dan l-arfin għandu jintuża b'mod aktar intensiv fit-tħejjija għal kriterji u l-expertiz mbagħad li se jiġu użati biex jitnida il-proġett ta' investiment. Jina nirreferi għall-informazzjoni tijek ta' dal-ħodu, meta inti jettinna dwar il-mod kif l ta' proġetti se tkun imħejjija u tħassib ukoll rigward id-distribuzzjoni ġeografika u dik settorjali. U jiena nemmen bisħieħ li għandu jkun hemm rappreżentanza qawwija mit-tip ta' esperti li għandna magħna llum. Għaliex hemm problemi ta' konċentrazzjoni naħseb dan il-pjan qed jiġi dirett mill-perspettiva ta' marketing naħseb. Għandu jkun hemm però fattibilità ekonomika, però jekk qegħdin infittxu ritorn ta' 18 Allura, ma nafx jekk dan il-pjan u se jkun jista ewetta qed tibdiliet li qegħdin nitkellmu dwarhom uh, u li ovvju li taħtiġ l-Ewropa, dawn l-aġenziji naħseb li jistaw jġibu magħhom approċċ u idejat dwar kif jiġu identifikati eh, proposti għal ħidmit ta', ta impigi, etc. U nieqaf hawnhekk. Però nittama li konċar, grazzi. Mr. Pirinski, eh, miss Afna, Signora Zanokka, għaw edha, Iva, fil-qosor ħafna. Jena xtaqt biss inkompli fuq il-kwistjoni tal-koordinament tal-ippjanifikar tal-riċerka. Jina kont il-rapporter uh, the way of planning them and mm. il-modelli ad hoc tal-Eurostat u il-Parlament Ewropew huwa involut u qed jikkonsultaw eh, mana il-mistoqsija u l-proposta tiegħi hija li nispera li din dan il-koordinament il-ġdid li jeżisti bejn l-aġenziji jasal sax-xogħol tal-Eurostat ġifiri studji ad hoc li għandhom xjaqsmu mal-xogħol u aspetti soċjali sabiex dan ix-xogħol jingħata l-importanza tiegħu biex jerġa' biex ma jista' jkompli. Forsi sejra żbal imma sa fejna fien hemm xogħol ta' koordinament, hemm ċertu xogħol li jsir doppju. Riċerka speċjalment fuq l-Eurofound u l-OHSA. Iva, nistaw inkomplu. Għaw xaħti għor li xtiq forsi għandu xmistoqsi oħra? Iva. Din hija kwistjoni globali m'x mistoqsija. Nixtieq nirringrazzja r-rappreżentanti tal-Aġenzija għal dawn il-presentations. Jina nixtieq nitkellem fuq il-medda globali Ovvjament jista' jkun hemm imbagħad eh, laqad bilaterali biex nidħlu fl-ispeċifiku hemm ħafna elementi dawk li semmew, però għalija hemm xi ħaġa li għandna nippruvaw eh, naraw li jaqadna. Jiġifieri li kollox huwa marbut mal-modelli produttivi u dawk tal-kondizzjoni tax-xogħol li għandna fil-pajjiżi differenti. Is-sitwazzjoni hija komplikata li nitkellmu dwar formazzjoni doppja dialogu soċjali li nitkellmu dwar it-taħriġ u l-mobilità tal-popolazzjoni ta' Zaza, jew inkella ta' xjuħija tal- tal-ħaddiema tagħna meta realtajiet differenti nazzjonali, speċjalment tal-pajjiżi tal-vant jew ta' nofsinhar hija realtà differenti ħafna fejn għandek pajjiżi fejn għandek qasam industrijali skarz u ma jidhirx li l-pjan ta' investiment se jkollu impatt pożittiv fil-bidliet ta' modelli produttivi fejn eh, tkun hemm aċċen fuq eh, riċerka innovazzjoni, eċetera, fejn eh, iż-żgħażagħ qegħdin ibatu biex isibu l-impjiegi u mbagħad għandek il-pajjiżi l-oħrajn fejn il-mobilità hija waħda sforzata mhux dik waħda volontarja jew fejn ma jeżistix id-dialogu soċjali bħala konsegwenza tar-riformi fis-suq tax-xogħol. Dak li nixtieq ngħid huwa dan. Jew se ninċidu b'dan il-pjan il pjan bl europa 2020 bi proposta l-innovazzjoni, etc. jew inkella eh, jina napprezza ħafna mill-interventi li għamiltu, pero naħseb li ma tantx se nimxu. Jekk ma, jek ma nimxux b'mod aktar b'mod aktar inċisiv. Fuq, eh, dawn l-affarijiet li semmejna, suq tax-xogħol, eċetera, grazzi. Thank you. Well, grazzi. Kif qegħdin tisimgħu Ovvjament aħna li kelli qed nifuka fuq il-pjan strateġiku ta' investiment u anki fuq kwistjoni ta' migrazzjoni. Tajjeb ġifiri li kiku intom fil-qosor ħafna tistaw tgħidulna kif taħsbuha, ma mhux bil-forsi rispondu l-mistoqsijiet kollha, imma forsi tistaw taraw fej qiegħed l-interess, is-sur jibda. Grazzi ħafna. Jina naħseb li kienu mistoqsijiet interessanti ferm. Jina fl-introduzzjoni tiegħi qed b'ċar li l-Aġenziji Ewropej mhux taqna biss aħna nresqu l-Ewropa iktar viċin tal-bżonnijiet ta' ċittadini bekk ftaħtu il-diskors tiegħi u aħna kollha naqblu fuq dan l-aspett importanti tar-riċerka tan jew tal-analiż tal-politika hija li dan kollu ovvjament jiġi tradot f'appoġġ Eh, tal imsiħbin tagħna. Ġifiri, il-qawwa tal-edukazzjoni u t-taħriġ meta l-imsieħba kollha l-gvernijiet, l-imsieħba soċjali, in-nies fejn dawn kollha jaħdmu flimkien ir-rata tal-qata tkun baxxa imma fuq il-youth guarantee, garanzija zazax, jekk l-affarijiet kollha ma jihdux sens proporzjonat ta' bżonni tan nies inkun qed nagħmlu kattent paste li ma jaħdimx. U hekk qegħdin nagħmlu aħna bħala aġenzija. Aħna rridu nkunu iktar rib l-istati membri, e mhux in-nies li it-tekniċi, imma dawk li jikolom il-prodott taħħari ċittadini Iġifri, biex aħna nkunu nirrispondu għall opportunitajiet li jridu għal viżjonijiet tagħhom. Għalek il-motto tana il tal-leru u t-toroq. Għax aħna dejjem irridu nindirizzaw it-tassib ta' ċittadini. Intom um, semmejtu l-gruppi ta' dawk li u issa ilhom um, edha l-adulti li ma tantx għandhom kwalifiki u għamilna rekomandazzjonijiet lill-istati membri ta' kif kome jistgħu jindirizzaw din il-problema. Imma ovvjament il kwissjon ora hija kif inti tasal fis-sistema sa kem tasal sa ċittadin biex jaħdmu. U bat irid ikun hemm ukoll policy learning forna fl-istati membri fejn indirizzaw kwistjonijiet speċifiċi aħna nieħdu l-istrumenti u l-linji ta' politika tal-Ewropa bħala l-punt ta' tluq u nippruvaw nagħmlu ndaħlu kollha f'ċertu kuntest il-kuntest diverġenti li jeżisti fl-istati membri differenti Jina naħseb perspettiva pal din u koll ġib u koll il-proċess ta' implementazzjoni għanijiet li ovvjament se jkun fil-priorità għal snin sa l-2020 aħna nixtiequ nimxu lejn il-dokument ta' single programming b'dawn dawn il-linji eh, ta' politika li jiġu implementati li jitlu fis-seħ linji ta' politika li jkunu relatati li jipermettu lil min irid jitgħallem li jimxi l-qudiem għax wara kollox aħna qed nitkellmu fuq ix-xogħol is-salarji u l-kwalità tal-ħajja. Ovvjament hemm perspettivi differenti naħseb huwa importanti kif aħna nifmu dawn l-affarijiet biex nindirizzaw l affarijiet mhux biss mill punta ta' vista teknika, imma biex niltaqgħu maċ-ċittadini biex naraw il-bżonnijiet tagħhom nifmuhom u nkunu nistaw naqdu il-bżonnijiet ta' il-livelli iktar baxi ta' soċjetà fejn sibu nis li jridu jitalmu dawn huma il prioritajt tagħna għasnin snin bejn l-2017 u l-2020. Thank you, uh, Mr. Menendez Valdez. Is-Sur Menendez Valdez, Fidejk. Grazzi ħafna. Forsi nibdow xi ħaġa preċiża għax eh, nista' nirrispondi biċ-ċar fuq il- dawk li jaħdmu għal rasom aħna rapport ta' dawk li jaħdmu għal rasom jew dawk li ma jaħdmux daqshekk għal rasom li s-sen publikaw imma fi survey tal-working conditions qed nippruvaw nindirizzaw din il-kwistjoni u għal din is-sena proġett fuq il-forum oħra, il formati oħra ta' xogħol Ġifiri, l-arranġamenti eh, ta' kontratti li mal-ewwel apparenza forsi jidru legali ma ma jkunux fil-fatt. U qegħdin nippruvaw aħna eh, naħdmu jitwit mal-pjattaforma Ewropea ta' xogħol eh, mhux dikjarat biex naħdmu fuq din inizjattiva. Is-Sinjura Steinbrook nirringrazzjak għal eh, kummenti tiegħek mhux se noqgħod nidħol fid-dettall kollu imma l-kwalità ta' tax-xogħol iva dak li qajjem tinti aħna s-servej tagħna qed nindirizzaw dawn l-affarijiet għanna parametri differenti u jekk trid nistgħu nispjegawhom lok eh, fuq livell bilaterali. U dan ovvjament jaqbel ma' diskussjoni tal-livell ta' swieq eh, fej qed naħdmu. Aħna qed nibdew numru ta' proġetti, qed naraw il-linji ta' politika u riforma li ħadmet mhux faċli li wieħed iħares li riforma kollha kemm kompluta. Aħna naraw miżuri individwali u nagħtu l-provi u evalwazzjoni fuqhom eh, li eh, mhux daqshekk faċli fil-Ewropa. Um, il-flessibilità tal-sistema u wieħed irid jara x'tip ta' postijiet ta' xogħol qed jiġu maħluqa. Il-business case ukoll sabiex ix-xogħol iku jibqa' sostenibbli. Dan huwa tkun ħaġa importanti mhux biss tan anki għal pajjiżi. Hemm il-kwistjoni ta' dialgu soċjali, l-eżempji nafu li m'hemmx trade-off, għax l-iktar pajjiżi li baqgħu qawwija għandhom ukoll dialogu soċjali qawwi ħafna naraw ukoll impatt fuq f'ċertu pajjiżi u nafu li il- koordinament, ġifri l-koordinament bej livelli differenti huwa importanti ħafna anki fl-istat membru ġifri jekk fuq livell Ewropew jekk ikun hemm eh, governanza ekonomika differenti kif din titħol fil-dialogu soċjali u anki fil-dialogu nazzjonali. Hawnhekk hemm ċertu sfidi għall-imsieħba soċjali u nalaq bi sinjura Lopez u ħanitkellem bl-Ispanjol peress li dan huwa il-sim pajjiżi. Grazzi ħafna ġifieri għall-mistoqsija tiegħek. ħafna mill-kummenti tiegħek jitrattaw l-inizjattivi li jridu jittieħdu minn dawk li jidu deċizjonijiet. Aħna qegħdin hemm biex nifaċilitaw ir-rwol li tax-xogħol li jagħmel il-Kunsill, il-Parlament. Imma ovvjament nistgħu naqblu mal-idea tiegħek aħna palissa nidejna proġett dwar l-aspetti prinċipali tal-bżonnijiet tas-swieq tax-xogħol fl-istati membri differenti. Ma naħsibx il-kelma preċiża hija l-benchmark hija benchmarking jiġu naraw min qed jagħmel affarijiet sew min mhuwiex, x'qed jaħdem u x'mhux qed jaħdem tajjeb. Irridu naraw, grazzi. Krista Xedla. Grazzi tajt il-President. Signora Xedla Sedlacek. Grazzi ħafna, President. Grazzi ta' din l-opportunità li nista' wieġeb il-mistoqsijiet fuq rifit le ma konniex involuti. Li kiku konna involuti kieku dokument differenti mill-li kider illum, imma l-idea kienet li kunem semplifikazzjoni, effikaċa u l-naqsu l-ispejjeż għall smis partikolarment. Ċertament aħna napprovaw dan l-approċ u għalhekk iżviluppajna il-Juris. Aħna provajna nejnu dell smes kem jista' jkun u l-esperjenza tal-limna u turina illi l-SMEs fihom u mal-fora fejn jistgħu jseħħu inċidenti u mart fuq il-post tax-xogħol. Għalhekk hemm bżonn li jkun hemm għodot simili ta' xulxin f'kull pajjiż biex dak li jkun ikun jista' juża l-istess tip ta' għodot. Dan importanti għaliex il-kumpaniji l-kbar għandhom sistemi fis-seħħ Dġa, u għalhekk mhux bidla fil leġizlazzjoni għandna bżonn immiktar appoċ appoġġ għall-SMEs. Permezz tal-Ewropa aħna nishtiq nixtiequ niksbu. Issa għanna għodot elettroniċi differenti bħala parti mill-programmi u għallura dak li rnexxinna u bħala aġenzija hija iġbir u tqassim ta' għodot elettroniċi differenti eżistenti għall-SMEs ħankomplu naħdmu fl-imkien ma' l-esperti fuq il-post biex niżviluppaw dawn il-programmi għal-għani l-odot għal ħtiġijiet tagħhom. u pjattaforma ma mhux għan fiħin innifsu, nippruvaw noħolqu l-aqwa prassi għal SMEs għandna website apposta u huwa proġett li għadu għaddej bħalissa. Fuq Eurostat huwa qasam l t tweġiba u għaliex fl-attivitajiet kollha tal-Aġenzija tagħna fuq l per pereżempju li semmejtilkom kif ukoll fuq il-Mart fuq il-post tax-xogħol dejjem naħdmu ma' Eurostat biex ma jkunx hemm irdupjar tax-xogħol anke bħala dejta u tarif. Għanna membru tal istaff tagħna li jagħmel komunikazzjoni mal-Eurostat biex nevitaw dan it-tip ta' intriċċi. Fuq l izvilup aħna għanna diskussjoni interessanti ferm fuq dan il qasam iżda biex intikom eżempju l-Aġenzija tagħna għandha netwerk f'kull stat membru tal-Unjoni Ewropea u niltaqgħu nippruvaw naraw kif nħammexxu x-xogħol tliet darbit fis-sena u jkollna skambju ta' femiet eċċezzjonali man netwerks tal-iżvilupp. Ġifieri aħna qrib ħafna tal-territorji u nipruvaw naraw kif ħan implementaw il-pjan ta' investiment u jkun tkun ħaġa tajba jekk naħdmu flimkien mal-livell territorjali biex nkunu nistgħu niksbu l-appoġġ tagħhom u biex il-pjan jaħdem. Dan huwa biss wieħed mill-affarijiet li nistgħu nagħmlu biex ngħinu. Ovvjament hemm oħrajn. Bħala mezzi rridu naħdmu mal-imsieħba nazzjonali li huma voluti fin-networks ukoll u dan kollu huwa xogħol li huwa ta' benefiċċju għal kulħadd, kulħadd qed il-kontribut tiegħu u bekk l-esperjenza titqassam u tinxteret. Grazzi. Il-President, grazzi l-Sinjura Serban. Grazzi President, membri distinti tal-Parlament Ewropew, grazzi tal-li tajtuna widen u tajtuna suġġerimenti u mistoqsijiet. Ħanżon fil-qosor, Mux naqodnu repeti da kollu l-intqal, iżda kif is-semma li ġa nirringrazzja l-membru distint ħak tal-ringrazzjatna u jien ukoll nixtieq nirrodda la ħajr għal l-espert indipendenti li jintom eh, ħtartu li qiegħda hawnhekk ma'ġembi, u anki espert mu warajja għaliex huwa sforz kollettiv fil-ħidma tagħna li mexxina l-qoddim u grazzi għalhekk għal din il-kisba li ksibna fl-2014. Naħseb li dialogu soċjali u l-kapital soċjali semmejt fil-bidu għalfejn tista' tkun is-suġġett tas seminar li jmiss tal-erba' ġenziji. Mhux qed ngħid li bil-fors espliċitament irridu naħdmu fuq dan imma naħseb li huwa vitali. U għandna evidenza mix-xogħol tagħna ma' nimsieħba tagħna li l-assistenza għall-iżvilupp hija l-iktar ta' suċċess fejn hemm gvernijiet jaħdmu u gvernijiet jgħinu lil minħaddem l-impjegati l-soċjetà ċivili u l-awtoritajiet lokali tiġborhom flimkien u t-istaturi bħal aġenzija ETF, il-Fondazzjoni Ewropea t taħriġ kif nistaw natu l-approċ tagħna Ewropew u kif nistaw nifnajmu flimkien mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali biex naħdmu ma' dawn il-pajjiżi u niżguraw li jkun hemm sem fil-politiki pubbliċi li jfasslhom. Għalhekk dan huwa interess għalina Aħna responsabli bħala ETF għall-organizzazzjoni ta' dawn il-laqat lesti nelqaw biħġarna l-appoċ ta'kom unkomplu diskussjoni dwar id-dialogu soċjali u l-kapital soċjali kif jista' jnebbaħ iktar azzjoni f'dan il-qasam. Nixtieq nirringrazzja lill-membru ċek distinta tal-Parlament Ewropew li bħalissa mhux preżenti meta referiet għall ukrajin Il-forzi pubbliċi jekk ma jkollhomx u l-azzjonijiet fuq livell pubbliku jekk ma jkollhomx benefiċċji mhux ser waslu għal xejn u għalhekk il-politiki rridu jkunu jaqdu għan kellha jkunu għal xejn. Kenna esperjenzi arsa ħafna, per eżempju fit-Tunezija ma ninsewx li rebbija arbija oriġinat minn movimenti soċjali ta' gradwati ta' livell oli ta' edukazzjoni li kellhom edukazzjoni li ma kienieċ mirquma apposta skont l-iżvilupp tal-pajjiż, imma dawn kellhom perspettivi baxxi għal ħajja tagħhom u għalhekk għamu għall-okkażjoni. Issa aħna rridu mmexxu id fit l-aspirazzjonijiet ma tal-pajjiż mal-possibiltajiet reali li hemm fil-pajjiż. Kifet l-immigrazzjoni ma tantx hemm ġestjoni tagħha laqqas xejn anzi u naħseb li l-Unjoni Ewropea tittaħdem fuq dan għax mhux il-mandat tal-ITF imma jekk iżobkom isimgħu dak li qed ngħidilkom uħudu azzjoni. Li nixtieq ngħid huwa li fil-pajjiżi tal-oriġni hemm ħafna aktar xogħol li rid isir mhux biss mill-gvernijiet u l-aġenziji speċjalizzati ma anke minn ħaddem u trade unions irdu jkunu involuti biex bekk niżguraw illi Ix-xogħol isir qabel il-titluq ta' dawn in-nies u anki biex il-ħaddiema jkun jistgħu jibqgħu jaħdmu f'dawn il-pajjiżi u mhux ikollhom jitilqu. Ħadna nota tal-interess mill-kumitat tal-membru mill-kumitat Liba wkoll mhux biss hawnhekk f'dan il-kumitat eh, grazzi għal xogħol tiegħek mhux biss dan il-kumitat imma anke fil-kumitat Liba. Dak kollox minn ħadijek. Grazzi. Il-President, grazzi għal mistoqsijiet u tweġibiet ta' kulħadd u anki għal kontributi verament kwalifikati li tajtuna. Grazzi lill-Aġenziji Ewropej kull ma nistgħu ngħidilkom naħseb l-istess ħaġa li għedtilkom l-aħħar darba li ġejtu. Merba mill-ġdid fostna. Fuq din il-nota ntemm il-laqa, il-laqa li jmisser is-seħ nhar it-tlieta ta' frar u nhar 26 ta' frar tkun il-laqgħa ta' wara. Grazzi.